mal-proċedura legislativa ordinarja, titli ta' dawn l-atti ħajġu publikati fil-minuti ta' din il-plenarja. Issa, sinjuri, jekk jaġobkom ħudu nota tal-dan id-deċiżjonijiet. Il-konferenza tal-Presidenti id-deċidiet nar 11 ta' settembru skont regola 146 paragrafu 3 li tikkanċella il-plenarja ta' 8 u 9 ottubru li ser isseħ Brussel li musser s-seħ iktar bekk jkonna iktar ħin għatħejjija tal-vot tal-kulleġ tal-kummissarji. Din il-votazzjoni hija pjanata għal plenarja tal-20 sa 23 ta' Ottubru, ġifiri il-sessjoni ta' Brussel ta' 8 u ta' Ottubru ġiet ikkanċellata. Dawk huma l-avviżi tiegħi tal-President u issa ngħaddu minnu fih għal bqija tal-aġenda. L-abbozz